amendata. Naddu issa għal votazzjonijiet l-ewwel rapport mill-Sinjura Hautala protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Votazzjoni unika, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Close. Votazzjoni maluqa. u din taddi. Grazzi, naddu issa għattini rapport mill onorevoli Hawtola il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea. Votazzjoni, unika votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa u taddi. Naddu issa għal rapport ta' Sur Valeza ftejim ta' sħobija dwar istajt sostenibli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Liberja, votazzjoni nominali ta' konsens, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. U taddi. Then We come to the Mela naddu issa għal-rapport ta' Sur Mato fuq it-tejm ta' sħobija dwar is-sajt bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mawritanja l-opportunitajiet ta' sajt u l-kontribuzzjoni finanzjarja. E, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U taddi. Issa naddu għal rapport tas Sur Bonanno f'tejm ta' kooperazzjoni dwar sistema ċivili globali ta' navigazzjoni bi satellita mal-Korea. Vota kunstant votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa u dan il-rapport, dan il-rakkomandazzjoni ta' d-dukoll, Naddu issa għal rapport ta' l-Onorevoli Tomasic Odda ġodda għall iżvilupp territorjali fil politika ta' koezjoni bejn 2014 u 2020 votazzjoni unika nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U taddi. Naddu issa għal rapport ta' Sur Sven Gigol, statistika li tikkonċerna l-bilanċ tal-pagamenti l-kummerċ internazzjonali f'servizzi u l-investiment dirett barrani. It-test kollu kemmu. Blok numru wieħed. Point of order, Mr. Carver. Microphone. Yeah. Thank you, Madam President. Uh, Sirnur President, qed nara li 25 paġna ta' emenda li ġew prezentati l-bieraħ Mr. Gigol dan sar biss bil-Ġermanis dan għandu x'jaqsam mal-vot li ser isir fir-Renju Unit qegħdin ukoll issa taqtiblu l-lingwa biex turu kif isir l-affarijiet dan il-post Sur Carver dawn l-emendi ġew mresqa il-ġimgħa l-oħra u kollha ġew tradotti, jiġifieri ma nafx x'qed tipprova tajt. Imma biex kollok xi ħaġa xtajt dwar il-votazzjoni li se ssir fir-Renew Unit. Ir-rapport Mr. Giegold, emenda 29, it-test kollu kemm hu minnu favur. Minu kontra, astensjonijiet, taddi. Nivvotaw fuq il-proposta tal-Kommissjoni. Minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, taddi. Nivvotaw imbagħad fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva b'votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. U taddi. Naddu issa rapport mis-Sinjura Jotova fuq il- Eh, politika ta' koezjoni f'reġjuni Muntani tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel net test oriġinali paġna 16 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti hija b'votazzjoni nominali. Niftħu l-vot. Il-vot magħluq. Għadda. It-tieni parti, eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Paragrafu 22, il-test oriġinali minu favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Paragrafu 46, test oriġinali f'żewġ partijiet, l-ewwel parti minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għaddit. It-tieni parti minu favur, kontra, astensjonijiet, Għaddit. Paragrafu 53, il-test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. It-tieni parti minu favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 65, test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur, minu kontra, astensjonijiet għadda. It-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet Għadda wkoll. Paragrafu 63 eh, test oriġinali favur, kontra, astensjonijiet għadda. Paragrafu 68 test oriġinali f'sewċ partijiet l-ewwel parti minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. It-tieni parti minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit ukoll. Naddu issa risoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali ftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Grazzi l-ikla tajba. Għanaddu issa I will let colleagues leave. Għalli permetti illi eh, minna diħal il-kamra jitla issa, Għalli imbat naddu l-spiegazzjoni tal-voti, keġabkom iddu mux biex taħħuġu.